jinkwetani ħafna l-fatt li nitkellem bil-lingwa tiegħi u ma niġix miftijem tajjeb, grazzi. Muchas gracias, signor Lokedar. Eh, tomamos nota di su queja. Grazzi, ħadna nota tal-ilment tiegħek. Imma insomma xorta ċarajt inna l-punt inti ġifiri ek ħajinżel fil-minuti kif għattint. Il-votazzjoni mela ta' dan ir rapport Balzani u Fernandez ħassir illum f'nofsinhar ta' dalodu u il-rapport Bergeħa jirġi votat fit-tnejn fis-sessjoni ta' Novembru, il plenarja ta' Novembru. Naddu sa' punt li mis fuq l-agenda u dana huwa ir-rapport ta' Sinjura Greshel u Sur Rivellini li rigwarda regoli finanzjarji applikabli għal budget annwali tal-Unjoni. Naddu għal erba' minuti l-ewwel nett għas-Sinjura Gresham. Herr Ratspräsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen, Vereinfachung ist manchmal ganz schön. Kunsil Kommissjoni kollegi, din hija xi ħaġa xi ftit ikkomplikata għal darb'oħra għandna bosta emendi li ġew infassla rapport biex nippruvaw insolvu uħut mill-problemi komuni bosta fondi differenti liktar dwar in-nefqa u n-nefqa tal-personal tal-istaff. Pala rapportajer jiena ippruvajt nitgħallem mill-iżbalji li għamilt qabel, ippruvajt noħloq regoli uniformi biex niċċara l-affarijiet u niżgura li jkun hemm trasparenza fir-regoli finanzjarji. Din hija xi ħaġa illi aħna nafu liċ-ċittadini tagħna. Jien nixtieq nirringrazzja lilkom min ikkollabora hawnhekk il-korapporter, l-istaff mill-gruppi, il-kollegi, l-assistenti. L-ħafna uffiċjali hawnhekk din l-istituzzjoni u l-Kummissjoni li għenitna f'dan il-kompitu tagħna fl-aħħar mhux l-inqas nixtieq nirringrazzja l-assistenta tiegħi li għadha kemm eh, weldet u nixtieq nifirħilha. Aħna Kenna bosta pożizzjonijiet ta' tluq differenti u ippruvajna nsibu qbil. Jekk il-Kummissjoni forsi tista' tressa xi regoli mhux kontradittorji fl-istituzzjoni ta' stess dan ikun pass il qudiem tajjeb ħafna. Nkunu nistgħu nissimplifikaw ir-regoli qegħdin nivvutaw fuq ir-rapport u mhux fuq ir-riżoluzzjoni llum. Għaliex aħna dejna niddiskutu mal-Kunsill u nilqawhom dawn id-diskussjonijiet u nixtiequ li nkomplu għaddejjin bihom. Aħna qegħdin nitkellmu dwar ir-regoli finanzjarji illum għaliex għadna ma lħaqniex ftehim salum il-ġurnata. Ir-regoli li jridu jiġu stabiliti fuq bażi sostenibbli l-iktar it-tifsiriet illi il-Kummissjoni aċċettat. Jiena għal dastant nixtieq nappella għal definizzjoni tal-project bonds illi ssir fir-regoli finanzjarji din hija emenda illi ġiet aċċettata. Irridu naqdu kol istrumenti finanzjarji ma' setturi speċifiċi u l-atti legali speċifiċi irridu il l-kumitati kompetenti jiġu involuti fil-proċess ta' konsultazzjoni dwar kif jiġu użati l-istrumenti finanzjarji Onorevoli Brandner, grazzi tal-li iċċarajt permezz ta' emenda orali artikolu 127. Dan huwa marbut ma' approċi skont is-settur fi rigward ta' din il-kwistjoni. Minn emendi 271 sa aħna qegħdin nippruvaw niżguraw livell massimu ta' responsabilità għal flus ta' minħalla 16 dawn l-istrumenti jridu jiġu limitati b'dan il-livell ta' responsabilità. Aħna qegħdin nippruvaw noħolqu din ir-responsabilità għall-Kummissjoni biex niżguraw t tax havens ma jiġux użati biex jiġu evitati l-imposti fiskali. Rajna x'sar matul is-snin u nistgħu nitalmu minn dawn il-proċeduri. Għandna bżonn ta' verżjoni pubblika tar-regoli finanzjarji fuq il-website tal-Kummissjoni għaliex bekk kulħadd ikun jaf x'iddeċidejna. Kien ikun aħjar għall-Kummissjoni kieku għamlet istess din il-proposta. Imma kena namluwa aħna fil-parlament, nittamaw l-niksbu maġġoranza hawnhekk fil-parlament biex napoġġaw dak li aħna ddeċidejna. Grazzi kollegi tal-ħidma tagħkom, nittama li ftaħt id-dirt fil-ġejjeni mal-Kunsil, aħna namlu aktar progress dwar dawn il-kwistjonijiet tekniċi, kwistjonijiet komplikati, unsibu soluzzjoni ġenwina. Grazzi tassew. Grazie. Grazzi ħafna, Signora Gressel. Għawnek għanna prezenti delegazzjoni mill-parlamenti tal-Ispazju Ekonomiku Ewropew mill-Iżlanda, mill-Liechtenstein u mill-Norveġġja.